Dan hija dan huwa suġġett politiku kif qal minn diversi persuni huwa kapitlu ġdid fix-xogħol li aħna qed nagħmlu. Grazzi ħafna sur rapporter. Mela hekk temmejna id-dibattitu il-vot isir għada fl-offsinar. Naddu issa għal-program għal-punt li jmiss fuq l-agenda tal-lum li huwa dikjerazzjoni tal-Kommissjoni fuq il-proċess ta' selezzjoni tal-direttur manageriali ta' ġdid tal-FMI u rappresentanza esterna tal-Euro. Nibdew mill-dikjerazzjoni tal-naħa tal komissarju Oliren. Komissarju, President, Onorevoli Membri, grazzi ħafna tal-mistoqsija verament relevanti ta'kom il-Kommissjoni ħadet gost bil- deċiżjoni tal-Bord Eżekuttiv tal-IMF tal-20 ta' Mejju ta' din is-sena li ċċarat il-proċess ta' għażla tal-direttur manageriali ġdid eh, tal-IMF. Il-Komissjoni taqbel li l-proċess ta' għażla għandu jkun miftuħ, trasparent u bbażat fuq il-mertu. Dan ħaj permetti l-kandidati mill mill-membri tal-IMF kollha jikkompetu skont il-mertu tagħhom meta wieħed jieħu nota ta' l-aspetti rilevanti kollha. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea qablu li huma ħa jappoġġaw il-kandidat li żied kwalifikat li hu kapaċi jissodisfa l-istandards għolin li biex jagħmel ix-xogħol eh, dan ix-xogħol importanti ħafna. Kandidat bħal dan għandu ikun kollu bżon juri li għandu li għandu jew għandha kapacitajiet u impenn għal koordinazzjoni multilaterali u għarfin gbir ta' situazzjoni internazzjonali, ekonomika u finanzjarja. Il-Kommissjoni ta' poġġa ta' fdejjem. Il-Kommissjoni ta' poġġa kompletament il-kandidatura tal-Ministru Christian Lagarde Ija, persuna eh, kompetenti u ta' l-esperjenza li għanda rispett tal-msiħba ta tagħna fil-komunità internazzjonali i mhux biss taf sew l-ekonomija Ewropea u l-proċess ta' deċiżjoni Ewropej li huwa mertu fi żmien li qed fihom, imma għandha wkoll esperjenza f'skuntest ta' governanza ekonomika globali. Per eżempju, tal-presidenza tal G20 pa' u taħt il-ġestjoni tagħha Aħna wasalna ftehim is-sena li għaddiet fil-summit ta' G20 f'Saul fil-Korea biex wieħed inaqqas ir-rappreżentazzjoni Ewropea f'termin relattiva fil-bord tal-IMF b'żewġ siġijiet biex ikun jista biex jippermetta eh, il-vuċi, jagħti vuċi lil dawk l-ekonomiji li qed jiżviluppaw. Il-rappreżentazzjoni E, esterna tal-euro għanna xtaqsam ma' reforma ġenerali tal-AMF mhux ħaġa li hija dirett li hija ehm, abbinata e, direttament mal-għażla tal-post. Il-Kommissjoni tħoss li huwa fl-interess komunu tal-Ewropa, tal-Unjoni u l-Istati membri biex timxi bil-mod lejn s-rappresentat wieħed għall-Unjoni Ewropea, jonkella kella għall-Euro area fl-IMF bil-mod u progressivament. President, onorevoli membri, kif tafu jiena impenjat kompletament l-riforma u t-tisħiħ tal-governanza ekonomika Ewropea, internament kif ukoll esternament. Biex naslu għal dan jien nixtieq napplika il-metodu li ġa urina li jiffunzjona mone l-Ewropa tiġi mibnija progress fir-realtà pass wara liħor. ċerta passi jkunu ikbar minn oħrajn għadana kollu. Ma jena naħseb li l-ewel għanna ntemmu il-reforma tal-governanza ekonomika tagħna, governanza interna, u hija ħaġa urġenti ħafna u dak ikun step eh, ikun pass il-qoddim kbir ħafna. Mbagħad nħassu lejn l-aspett tal-rappreżentazzjoni Eh, esterna li jkun passu kol kbir darba naqblu fuq u jiġi implementat. Għanna morru pass kbir wara liħu. Grazzi. Grazzi ħafna. Koma kirja Wortman kol ja dviju lepta, tu minutes. Ja, danku. Signora Portman Cole, għal zoċ minuti, grazzi ħafna, President. Meta il-direttur ġenerali tal-IMF ħa il-pozizjoni tiegħu kien hemm ħafna kwistjonijiet li tqajmu marbuta mal kif eh, jaħdem dan, però matul il-krizi aħna realizzajna kemm aħna niddependu fuq xulxinu fi żmien ta' krizi Eh, induru lej xurxin għallajnuna u għalek ir-rwol tal-IMF huwa importanti ħafna eh, anka għalina fl-Europa u importanti għalek illi fi snin ġejjin eh, l-IMF ikompli kollu rwol importanti ħafna fil-governanza globali biex bekk nkunu nistaw niksbu stabilta finanzjarja mad-dinja kollha u fil-kriżi ta' l-euro kien esperienzi eh, korro sfortunatament u inti tiġa semmejt pont eh, Eh, ovvjament illi huwa il-kandidat tal ġejjini tal-IMF. Il-proċedura għandha tkun waħda miftuħa. Kif qed inti m'għandniex eh, nagħmlu eh, m'għandux ikun sigrit li aħna għandna kandidat eċċellenti ħafna u jiena kuntent li fil-Parlament illum qegħdin aħna nuru l-appoġġ tagħna għal kandidata tagħna għax fi żmien ta' kriżi huwa importanti ħafna illi ikolna eh, l-xaħat bi kwalifi gbar palmaja eh, din is-sinjura il-karatteristika femminili u kol tista tkun ta' beneficju f'sitwazzjoni bħal din u anka minħabba illi l-onorevole Gardanda esperjenza kbira ħafna eh, eh, ma' żewġ naħat tal-Atlantiku anka fir-rigward tal-governanza internazzjonali għalhekk aħna ħanatukom l-appoġġ tagħna biex tipproponuha bħala l-Managing Director tal-IMF. Il-Sinjura Beres għandha erba minuti fisem il-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna, Sinjura President, Komissarju. ma nafx għalfejn inti rittamel tagħmel din l-istqarrija inti eh, ikkonkludejt u għet illi aħna eh, qegħdin nagħmlu din eh, il-riforma ekonomika u Eh, li kustjoniet marbuta mal ora ħaj eh, ħarsu lejhom fil-ġejjin ma naqbilx ma l-approċ tiegħek għax waħda mid-diffikultajiet li għandha bħalissa l-Unjoni Ewropea hija il-kustjoni ta' kif aħna qegħdin niġu rappreżentati bħala żona tal-Ewro mal-pajizi eh, eh, barra mill-Europa u eh, l-lum nafu x'qed jiġri fir rigwar tal-gwerer monetarji nafu u kolx et jiseħ minħabba il-dejn sovran u l-pjanijiet ta' austerita l europej ma jistax ikun li kontribwixxu daqshekk u mbagħad ma jifdu l-ebda interess f'dak li qed iseħħ fil-munita tagħhom u x'qed seħ bil-munita tagħhom fil-swieq estern, esterni. Jina fuq dak l-approċ tijak ma naqbilx għalek. Naf li xoll għana qdimna wieħed diffiċli għal snin twal il-Parlament Ewropew appoġġa l-idea illi aħna għanna bżon illi nimxu lejn rappresentazzjoni esterna z-zona tal-euro, specialment fl-IMF mela meta Dominik Straskan ġiet eh, maħtur eh, pala ġi maħtur pala il-direttur eh, manageriali konna f'sitwazzjoni differenti ħafna u il-kustjoni ta' din il tal-bidla kienet differenti. Issa minn dak iż-żmien law il-sitwazzjoni bidlet ħafna u l-intervent tal-IMF u importanti anka fl-Europa u wara dan, l-intervent hemm il-kustjoni u kol tal-banek tal-investimenti gbar Amerikani Situazzjoni tal-ekonomija Amerikana u koll hija xi ħaġa li hija importanti u jista' jkun li anke tiġi diskussa fih dan l-IMF. Iġifiri, il pajsaġ li għanna sa huwa ħafna aktar kompless u mhux qed nitkellmu biss issa dwar liema persuna ħad tkun f'dan ir-rwol importanti l-Ewropej ovvjament E, jridu xi ħadd li jkun jista' jirrappreżentahom attura u leni il-xinima, il-politika li aħna nixtiequ li tiġi implementata fuq livell internazzjonali, x'inhuwa l-mandat illi dan l-Ewropej għandu jagħmel fuq livell internazzjonali meta wieħed iqis l-isforzi qed nagħmlu aħna b'mod internu meta wieħed iqis ukoll is-sinifikat ta' swieq barra l-Unjoni Ewropea u l-impatt li għandu fuq l-Unjoni Ewropea minħabba l-investimenti u anka pereżempju fir-rigward ta' spekulazzjoni u fir-rigward ta' xogħol ikun min ikun il qed imexxi l-IMF dan il din il-persuna ħajkollha rwol importanti ħafna. U, u importanti u koll li ma nimminawx ix-xogħol li sar minn eh, mill-direttur maniġerjali li kellna attwalment. Eh, Fl-aħarnet hemm il-kussjoni u koll tal tal-IMF fis-sistema internazzjonali. Jekk l-Ewropej ħajkollhom kandidat, dan il-kandidat irid ikun jaf mod ċar x'inhu l-mandat tiegħu. Jiġifieri illi hemm il-governanza globali wkoll eh, li qiegħed jiffaċċja. Grazzi ħafna il eh, sinra Beres. Issa fisem l-Onorevoli Schmidt għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Kommissarju. Sala ħarta ta' ġunju irrid ikonna eh, irridu nkunu eh, biddinna il-direttur eh, manageriali f'dawn il-ġemat li għaddew eh, rajna kemm huwa importanti li jkun hemm dan il-Managing Director ġdid tal-IMF. U jiena inħoss li l-kandidatura ta' Sinjura Lagardja waħda tajba ħafna għandha l-appoġġ minn ħafna stati membri anke mill-Kummissjoni. U ma nistgħux però eh, eh, niproponu biss kandidat wieħed Eh, għax l-influenza tal-Europa hija importanti ħafna u għalhekk għandna bżonn nassikuraw illi niftakru fit-trattat tal-Lisbona fejn qegħdin nitkellmu dwar il-possibilità illi konna miżuri biex intejbu, insaħħu l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. U kif qalet l-Onorevoli Beres, il-kustjoni irridu nistaqsuha b'mod ċar. Għandna bżonn nirriformaw l-IMF u naraw il-direttur maniġerjali jkun jista' jagħmel dawn ir-riformi huwa importanti wkoll li rappresentazzjoni ta' l-Unjoni tal-Unjoni Ewropea tkun hemm saħħa dan huwa importanti ħafna. Huwa importanti li jkollna IMF b'saħħita illi eh, anka tkun qed taħdem taġixxi bħala bank eh, eh, dini u għandna bżonn Unjoni Ewropea b'vuċi aktar ċara u qawwija grazzi ħafna eh, jgħid il-President is-Sinjura il l-Onorevoli Swinburne fisem l-ECR fil-dinja tal-lum ta' inċertezza u importanti li l-istituzzjonijiet globali li ġibulna stabilta finanzjarja u ekonomika u li ħafna pajis fid-dinja jiddependu fuq ma jkunux biss qarijiet politiċi simboliċi. L-IMF mhuwiex simbolu huwa istituzzjoni li taħdem li għandha bżonn xi ħadd imexxija, xi ħadd li jifhem tajjeb is-swieq finanzjarju għandu l-ħiliet eh, tajba biex jiġġestjona din l-istituzzjoni u anke biex jieħu deċiżjonijiet ibsin Il-kandidatura ta' Christine Lagarde hija importanti mhux għax hija Ewropea imma għax hija kompetenti ħafna kapaċi tmexxi anka fi kienet kapaċi tmexxi anka fi żmien tal-kriżi. U bħala managing director ikun hemm riformi eh, adattati biex eh, nejnu lil pajjiżi li jkunu fi kriżi u jiena nħoss l-Onorevole Lagarde eh, hija kapaċi illi anka tilħaq ftehim waqt til-wim m'għandniex nintilfu biss fil-kriżi tal-loro ma nħarsu lejn il-ġejjin. Jina nħoss illi il-Sinjura Lagard hija kapaċi tmexxi l-IMF fi żmien turbulenti u eh, tkun kapaċi tassikura li jkun relevanti anka għal ġejjin. Issa dwar ir-rappreżentanza tal uro fuq uh, il-swieq internazzjonali huwa importanti ħafna il-istituzzjonijiet globali jaħdmu b'mod effettiv biex koordinaw il-politika nazzjonali. Jiena naqbel ma' aktar koordinazzjoni u effiċenza u rabtiet tal-politiċi biex inneħu it-toqob. L-Unjoni Ewropea però ma tistax eh, titlef il-vuċi tagħha fi sonijiet internazzjonali. Aħna eh, il-kriżi u rritna kemm għandna differenzi anka fl-ekonomiji tagħna fil-żona tal-euro, għasapara ma' pajjiżi li mhumiex qegħdin fiż-żona euro. Il-pajjiżi kollha kienu affettwati mill-kriżi u għandna esperjenzi differenti voċi waħda mhijiex b'saħħita daqs ħafna voċijiet li jitkellmu f'armonija. Grazzi ħafna. Issa, l-Honorable Ambers, għal-ħodor, żewġ minuti u nofsanzi. Aziz kollegi, komissarju, għandi erba kommenti l għennet nishti, eh, nkompli nejd għadak l-għalet Oli Schmidt, issa, għal pożizzjoni bħal din ta' Direttur Ġenerali. E, nafu kemm hija importanti jekk inħarsu lejn l-isforzi li qed isiru e, fil-kumpaniji biex e, huma jimpjegaw dawn tip ta' diretturi naraw kemm aħna kultant ma nkunux professjonali m'għandniex trasparenza fil-deċiżjonijiet ta' min ħajitpoġġa u dan jaffetwa l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Wara l epidodju ta' Dominik Strauss-Kahn naħseb illi l-Unjoni Ewropea issa eh, eh, tittoqgħod attenta ħafna fir-rigward tal-proposta tagħha għal-kandidatura tal-IMF, għawnek naħseb illi tlifna opportunita kiku kien ikun teppu kien approċ aktar professjonali. Sa dwar dak qalet l-Onorevoli Swinburne rridu nifacċaw eh, persuni bħalek Onorevoli Farage u eh, Swinburne intom edin eh, tatu din l-illużjoni li aħna nistaw ikonna vuċi fuq livell internazzjonali jekk nitkellmu b'vuċi separata. Qed issemmu l-armonija ma l-affarijiet mhux hekk jaħdmu. Jekk eh, jirnexxilna niksbu ikollna eh, federazzjoni demokratika diffiċli biex wieħed jitkellem bħafna eh, vuċijiet f'armonija minħabba il-kustjoni tal-votanti. Jekk taħseb illi se jinkiseb xi ħaġa fid-dinja billi nitkellmu f'vuċijiet differenti, allura naħseb li inti qed toħlom. Issa, dwar uh, l-Unjoni, l-attitudni tal-Unjoni Ewropea fil-krizi, fil-diskussjonijiet fit trojka u uh, fil-diskussjonijiet tal-Stati membri li kienu fi krizi, wara dak li intqal dwar l-IMF fil-tmeninijat u fil-disajnijat, għana għedin naraw illi l-IMF hija raġonevoli ħafna Jiena ma naqbilx ma l-approċ tijak eh, jgħid il-kellim. U oh, jena misil-lepto. Is-sur klute għal minuta unu. Grazzi ħafna kollegi. Għawlek mux nitkellmu dwar personalitajiet, għan għet nitkellmu dwar eh, proċeduri U jekk tħares lejn informazzjoni fuq l-internet għara li kien hemm risposta waħda waħda biss li l-Stati Uniti u l-Ewropa qegħdin f'postijiet ta' mexxejja. Ġifieri huma eh, żewġ eh, entitajiet eh, gbar aħna minna ħatana il-riżenja tal-Dominik Strauss-Kani opportunità tajba għalina biex ikonna bidla fil-proċedura ta' għazla tkun aktar trasparenti u bbażata fuq il-mertu u l-kwalifiki tal-kandidat. E, xi ħaġa l-NGOs ilhom ħafna jitolbu għalija rridu inħarsu lejn il-votazzjoni e, tal-dawk e, li huma membri tal-IMF sissa rajna biss il-pajjiżi li huma ekonomikament b'saħħithom li jiġu rappreżentati. Jekk ikonna riforma tal-proċedura forsi konna anka riforma fil-istruttura u bekk pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ukoll ikunu inklużi b'mod tajjeb fl-IMF. L-IMF irid ikun obbligat illi e, inaqqas l-izbilanċ li jeżisti ekonomiku bejn il-pajjiżi fid-dinja sur eh, l-onorevoli Faraġa għal żewġ minuti. Komissjonarju Ren, jina kontet nħares li tal-MAF suppost uh, jipromovi l-istabilta, l-inaqqas l-izbilanċ, jgħin pajizi li għedin fi problemi u l-għedin jizviluppaw e, jorganizza zvalutazzjoni fej jkun hemm bżonn. Imkien ma hemm miktub li dan jgħatem hemm biex jgħin fil-esperimenti eh, politiċi Eh, xaħġa ħaġa li fil-fatt għamel eh, Dominic Strauss-Kahn meta prova jgħin il-pajjiżi li kienu fi kriżi. Issa qegħdin provaw eh, li tipproponu lil Christine Lagarde tista' oħra Ewropea xi ħadd li hija timbotta dan il-proġett Ewropew u għalhekk kien nħoss li din mhijiex kandidata adattata. Isna li aħna ħtafna lill-IMF u li qed nużaw bħala mekkaniżmu għall appoġġ ta' l-euro. issa f'daqqa waħda kulħadd il-pajjiżi kollha mhux biss Ewropej imma anka dawk e, tad-dinja e, li qegħdin huma mitluba li jgħinu lil-żona eh, tal-Ewro. Mhux biss il-Greċja li qiegħda tkompli tfalli imma anka il-validità tal-Bank Ċentrali Ewropew innifsu wkoll hija diskutibbli ma nistawx inkomplu nqodu nixtru id-dejn ħażin tagħna. Wasanna f'punt issa fejn anka 50 ġimgħat anka forsi il-Bank Ċentrali Ewropew ikun insolventi. Jiena naħseb li uh, l-Sinjura Lagarde mhijiex adattata u dal-waqt dan jgħidulna wkoll il-komunità dinija. Grazzi ħafna. Naddu issa għal kelima oħra fuq l-istatana. Is-sur l-Onorevole Gozes. President, Monsieur le Commissaire. Grazie, Signora President, kollegi, Kommissarju. Jena u koll qed nitkellem fi semi Signora Luling u Sur Langen. Mux se nkun qed nużal ħin li għandhom li kellhom huma. Nixtieq insemmi kif u kollegi oħra illi il-proċess għall-għażla ta' direttur manageriali beda huwa importanti li l-Unjoni Ewropea titkellem bleħen wieħed u ssib kandidat appoġġjat mhux biss mill-Istati Membri imma mill-Kummissjoni. Kulħadd ħlief sur Farix iridu jaraw illi l il bilanċ illi kien hemm bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa eh, sissa jinżamm fil dan il-bilanċ fil-karigi tal-mexxej tal-Bank Dinji u dak tal-IMF. Qabel ma l-pajjiżi emerġenti fosthom dawk il-kbar ma jibda jkollhom rwol akbar fid-deċiżjonijiet tal-IMF. Naħseb illi għadu kmini wis illi nibdlu il dan il-bilanċ fid-dawl tal-livelli ta' sem ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Kandidat wieħed Ewropew kellu kampanja u kuntattja lill istati membri individwali. Dan il-kandidat għandu il-kwalifiki għanda l-kapacitajiet, autorita morali, Ingliż perfett, għanda CV internazzjonali u hija stampa perfetta ta' kif għandu jkun id-direttur maniġerjali tal-IMF. Din hija xi ħaġa li jridu jaqblu dwar naħat kollha għaliex l-istituzzjonijiet għandhom rwol kruċjali x'għadu. Jekk irid ta' bilħaq jagħmel mossa deċiżiva u iwaqqaf l-isbilanċi ekonomiċi li hemm bħalissa u għalhekk l-Ewropa trid tiżgura li Christine Lagarde tieħu din il-kariga. Grazzi, jgħid president issa ikellim li miss is-sur Xikluna. Iżda ma jinsabx hawnhekk fil-kamra u għalhekk ser titkellem Sunja Beres flok għal żewġ minuti. Grazzi, grazzi, Sinjora President. Jena naħseb lew ta' tassew ta' paradossa hawnhekk f'dan id-dibattitu. Bla imf u l-Bank Dinji jidher li hemm irrida illi ma nibdlu xej aħna rridu li l-multi lateralizmu jaħdem, iżda dan mhux ser jaħdem jekk il-pajjiżi emerġenti ikunu involuti biss fil-G20 u għalhekk naħseb irdu naħsbu sew dwar il-ġejjeni marbut ma' dan. Issa għandna eh, dan iċċaqli biex eh, naħtru Ewropew bħala direttur maniġerjali tal-IMF u dwar dan jiena naħseb illi aħna rridu il niċċaraw il-fatt li aħna qegħdin nitkellmu dwar rappreżentanza esterna taż-żona euro għaliex qed taġlu daqshekk biex taħtru Ewropew jekk intom ma tridux tindirizzaw din il-kwistjoni. Jekk ta' intom favur il-multilateralizmu mela allura irridu nuru kif dan jista' jaħdem fil-ġejjieni. Għaliex Dwar il-gvernanza ekonomika internazzjonali naħseb l-IMF għandu rwol tassew importanti xaqdi, mhux biss fir rigward tal-pajjiżi Ewropej li jinsabu fi problemi u d-dejn Ewropew. Ir-rwol tal-IMF imulli l-in mill-istabilità tas-suq. rwol tal-IMF huwa illi jirranġa xi żbilanċi illi waslu b'mod globali għal kriżi u hemm kwistjoni ta' governanza fundamentali illi jidher il mhux qed inqisuha hawnhekk. Aħna bħala soċjalisti interessati ħafna f'dan il-fatt l-IMF irrid ikollu rwol ewlieni biex jirranġa l isbilanċi illi waslu għal din il kriżi Grazzi, Sinjura Beres, l-Onorevoli Lijierik għal minuta. Grazzi tassew, President, Kommissarju. Jiena bħal kollegi oħra hawnhekk ma naħsibx il-metodu ta' kif e, jiġi mażul direttur manġerali huwa irrelevanti. Huwa importanti il nies tkun taf dwar ir-rwol illi din l-istituzzjoni internazzjonali ser ikollha biex aħna nirkupraw minn din il-kriżi ekonomika finanzjara u budġetarja. L-IMF trid tiġi demokratizzata aħjar. Trid taqdi wkoll il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol, l-edukazzjoni, l-iżvilupp. Irridu nindirizzaw ukoll minoranza tal-Istati Uniti u d-drittijiet tal-vot tal-pajjiżi emerġenti irridu nżiduhom. Irridu nindirizzaw l ispekulazzjoni wkoll u l-IMF għandu jgħinna biex niżviluppaw is-swieq tal-commodities u s-swieq tal-bidja biex niġġieldu tax havens u minflok ikonna konflitti monetarji din l-istituzzjoni tittoħroġ bi proġett kbir ġdid. Munita globali għal kooperazzjoni u mhux gwerer ekonomiċi u kompetizzjoni irdu nitkellmu dwar dan din trid tkun il prioritetana tagħna biex in-nies tgħix aktar kuntenta u ma jkunx spekulazzjoni fuq il-banek għaskapitu tal-persuni. Il-kellim li jmissuwa sullangen iżda ma jinsabx hawnhekk. U għalhekk Issa l-onorevoli Tunu nħonx għana żewġ minuti. Grazzi tas-Sew, Signor President. U ħażin illi aħna qegħdin nitkellmu dwar l-IMF biss fil-kuntest ta' l-iskandlu madwar is-sur Strauss Kahn il-prestiġju tal-istituzzjoni tinsab friskju u kol il-prestiġju tal-Europa huwa kompromess. Jekk aħna nkunu nistgħu nittoleraw ċertu prattika nistaw nefitaw skant li bħal dawn. U għalek issa irridu niproponu kandidat xira għal kariga ta' direttur maniġerjali, persuna illi tkun kapaċi tikkontrolla s-situazzjoni. Il-kredibilità tal-kandidat hija importanti u hija sinjura Lagard illi ġiet ikkonsidrata mill-Financial Times bħala l-aħjar Ministru tal-Finanzi fl-2009. Għalek, mannix dubju dwar il-kredibilità ta' Sinjura Lagarde. Illum, fi żmien ta' kriżi ekonomika u finanzjarja, rwol tal-IMF huwa importanti ħafna u għalhekk il- l-ħsieb Ewropew irid ikun rappreżentat fl-IMF għandna persuna, irid ikunna persuna fil-qoċċata tal-IMF illi tifhem dwar xi xini din il-kriżi. U s-Sinjura Lagarde għandha l-esperjenza, l-kompetenza, l-arfin. L-esperjenza tagħha fl-Unjoni Ewropea hija importanti wkoll hija ser tiftakar x'inhu ma l-interessi Ewropej hija qalet illi kieku kellha tiġi maħtura hija kienet ser tagħmel l-isforzi kollha tagħha biex taqdi dmira u hija ħaġa importanti li hija wkoll mara. Grazzi, Signora Tun, issa naddu l-proċedura catch DI. Għandi żewġ kollegi fuq il-lista L-ewwel kollega huwa is-Sur Ferreira għal minuta qed jogħġbok. Grazzi tassew, grazzi Sinjora President. Il-proċess ta' sostituzzjoni tal-direttur Maniġerjali tal mf ma nistawx nisseparawh mill-kontradizzjonijiet li rajnihom f'din is-sistema kapitalista hekk kif il-kriżi laqtitna il-bidliet illi hemm f'ħafna istituzzjonijiet ewlenin fis-sistema ma nistawx ma ninjorawhomx. Ma nistawx ninjorawhom skużawni. Edin naraw illi f'negozji kbar u kol kontradizzjonijiet bej li kbar setat hemm ukoll ir-riforma tas-sistema monetarja internazzjonali u l-gwerer illi għaddejjin fir-rigward tal-battalja għas-supremazija il-konsegwenzi qed iħossuhom il-foqra u il-ħaddiema. Ma rridux ninsew ir-responsabiltajiet l-impenji illi tħanna fihom Iżda dan il-proċess ma nistawx nisseparaw mill-ħtieġa illi namlu ristrutturar ta' dejn fiż-żona euro u din il-kilba għal forum ġodda ta' interferenza fl-istituzzjonijiet u attitudni ta' kolonja illi iħossuha il-ħaddima u l-foqra. Grazzi l-Onorevoli Sarella għal-minuta. Eh, grazzi, Signora President, Komissarju jidher illi s-seklu 21 ser ikun ikkaratterizzat minn battalja bejn il-seta politika u s-seta tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Hemm naħat mill-pjaneta hemm pajjiżi li huma mexxija minn istituzzjonijiet finanzjarji. Iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi jaħdmu, ibatu u id-destin tagħhom huwa deċiż minn dak illi seħ fis-suq. Il-proposta għas sinjura Lagarde hija proposta illi aħna naqblu maħħa għandna kandidat deċenti minna l unjoni Ewropea għandha ċertu għarfien konsiderevoli ta' din il kriżi finanzjarja u jiena nemmen illi hija tkun rappreżentanta tajba tal-ekonomija Ewropea fil-gvernanza ekonomika dinija. Grazzi Sur Rubi għall minuta Grazzi tassew, Signora President. Jina għandi rikjesta teknika. Il-mikrofonu tiegħi mhux qed jaħdem tajjeb jiena nixtieq ngħid illi s-Sinjura Lagarde trid tkun f'din il-pożizzjoni ewlenija. Hija uriet fi Franza li tifhem l-ekonomija. Speċjalment il-ħtieġa għall smis u hija tikkalkula lin nies li jmorru jaħdmu u jagħtu l-kontribut tagħhom. U dan huwa prinċipju rridu naħdmu fuqu f'dan il-livell IMF irid tejjeb il-ħajja il livell imf imf irid tejjeb il ħajja tal-persuni u dan eh, jista' jsir din distribuzzjoni tista' ssir jekk hemm jekk ikollna xi ħaġa x'inqasmu. Il-riforma tal-Bank Dinji u l-IMF hija importanti u rridu niżguraw li pajjiżi li għandhom problemi finanzjarji ikollhom l-appoġġ meħtieġ u l-arfin li jiġi trasferit hija xi ħaġa li aħna ilna nippruvaw nagħmlu fl-Unjoni Ewropea biex insolvu dawn il-problemi. Signora Figueredo wkoll talbet biex titkellem għal minuta. Grazzi ta' sew, Signora President. Din hija diskussjoni illi mhix qed tindirizza il-kwistjonijiet reali qed nevitaw il-problema tal-kapitaliżmu internazzjonali, il-problema tal-swieq finanzjarji illi qed imexxu l-ekonomiji tagħna u qed jippruvaw jimponu ir-regoli tagħhom fuq il-pajjiżi u qegħdin iżidu il-nuqqas ta' ugwaljanza diskriminazzjoni l-attakki fuq id-drittijiet tal-ħaddiema fuq is-servizzi pubbliċi kruċjali u qegħdin jikkontribwixxu għaż-żieda fil-faqar u l-esklużjoni soċjali. Mhux biss b'mod internazzjonali fil-pajjiżi l-inqas sviluppati imma anke hawnhekk fih dan l-Unjoni Ewropea u fost ħafna stati membri tagħna. Il-Kummissjoni Ewropea irrid ikollha pożizzjoni ċara fejn tgħid li trid tibdel din is-sitwazzjoni, trid twaqqaf darba l dejjem il-tax havens, tikkontrolla s-swieq finanzjarji u tagħmel xi ħaġa dwar l-isfruttar u nuqqas ta' ugwaljanza. Grazzi, il-Sinjor Figueredo kienet l-aħħar kelliem issa l-Kummissarju biex jala id-dibattitu. Ekk jogħġba Kommissarju. Grazzi, Signora President, esis membri. L-ewwel nixtieq nirringrazzjakom għal dan id debattitu Jiena nemmen illi hawn qbil mifrux f'din il-kamra mhux qbil sħiħ imma pittost mifrux dwar il-proċess ta' għażla għal direttur maniġerjali tal-IMF tkun proċess miftuħ, trasparenti u bbażat fuq il-merti. Jina nħossu kol li għaw poċ mifrux, forse mux appoċ sħiħ għas-sinjura lagaħt. Illi diġan tlaqat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni bħala il-kandidat ideali għad-direttur maniġerjali tal-IMF Jien nixtieq nagħmel tliet punti biex inwieġeb għall opinjonijiet li ġew espressi f'dan id-dibattitu. L-ewwel nett. L-IMF kellha rwol ewlieni fil-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea biex tinelep il-kriżi sovrana fl-Ewropa. Fejn Dominik Strauss-Kahn ukoll tal-kontribut għaw bħala direttur maniġerjali tal-Fond Monetarju Internazzjonali aħna qed niffaċċaw eh, xi teqlib f'ċertu partijiet tal-swieq tad-dejn sovran f'ċertu pajjiżi. Iżda aħna xorta razzanna il-krizi sovrana u ħarisna l-irkupru li għaddej palissa eh, fl-Europa, l-irkupru ekonomiku. Din kienet ħaġa essenzjali, il-xogħol irid jibqa' għaddej u għandna deċiżjonijiet diffiċli quddiemna. mhux biss fil-ġimgħat li ġejjin f'Ġunju imma ejjew niftakru illi ma kienx hemm eh, katastrofi bħal dik tal-Lehman Brothers fl-Ewropa. Irdu niżguraw illi dan ma jiġrix fl-Ewropa. Dan jagħmel ħsara li kabir ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa it-tini kena kooperazzjoni tajba ħafna bejn il komissjoni l-ECB u l-IMF. Kooperazzjoni illi ma rajnijiex ma l-ewel forsi meta bdejna daqs sena, sena u nofsilu. Dak li għandu xjaqsam il-ġlieda ta' dawn il-problemi finanzjari. Kull istituzzjoni minn dawn it-tlieta għandha il regoli tagħha, il-filosofiji tagħha u l-indipendenza tagħha. Ma kienx xi ħaġa ovvja mill-bidunet li aħna stajna naħdmu flimkien biex nelbu l-kriżi. Iżda jiena nixtieq ngħid illi dan is-sens pra pragmatiku ta' arfin dwar dan il-kriżi għenna ħafna biex aħna inraznu il-kriżi sovrana u nħarsu l-irkupru ekonomiku. Telet net jina naqbel illi aħna irridu namlu riforma ta' rappresentanza esterna tagħna. Kif Kifat fil-kumment inizjali tiegħi, issa għanna biċċa xogħol kbira u biex inlestu il-riforma tal-governanza ekonomika interna u jiena noqot fuqkom illi din nistgħu nlestu sa ġunju qabel ma nifqu għal pawża tas-sajf din hija importanti għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi. Għalhekk ejjew niżguraw li aħna nagħmlu l-mutana biex aħna inlestu din ir-riforma tal-Governanza Ekonomika Ewropea. Fuq medda twila ta' żmien l-antana huwa ta' sede waħda għall-inqas żona euro. Fuq medda qasira ta' żmien irridu koordinazzjoni prattika eh, tal-politika tal fost l-istati membri li huma rappreżentati ġewwa l-G20 jew l-G8 u fl-IMF. Jiena rajt titjib konkret f'dan ir-rigward u l-istati membri li huma rappreżentanza fil-G20 jew fl-IMF jew fil-G7 għandhom għanijiet komuni u qed jiġbdu l-istess ħabel para orkestra u mhux bleħen differenti. Għanna ħafna postijiet fejn nistgħu intejbu l-affarijiet, iżda kif qedtilkom l-ewwel irridu intemmu r riforma interna u mbagħad inkunu nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni ta' kif nistgħu intejbu rappreżentanza barranija tagħna. Għaliex id-drittijiet tal-pajjiżi emerġenti ifisser li huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea li ċittadini l-istati membri ikunu aktar maquda u għalek aktar effettivi biex iħarsu l-interessi tagħhom fil-xena globali. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Ek naslu fit-tmim ta' dan id-dibattitu u nagħtu għal punt illi jmiss fuq l-aġenda li huwa punt sew differenti huwa rapport ta' sur Odi dwar is-seba'